L'ordine del giorno reca la raccomandazione per la L'agenda ehm, il-rekomendazzjoni għattini għari ta' Renata Sommer l-informazzjoni fuq l-ikel l-konsumaturi. Nistemaw minnu fih minn rapporter l-onorevoli Sommer għal erba minuti. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte... Grazie, Sir President, Sir Commissario, Signori wara tliet snin ta' ħidma intensa wara bosta emendi u taħdediet fit-tul konsultazzjonijiet negozjati mal-partiti politiċi fl-aħħar wasalna votazzjoni il-pakket politiku għal dan il-kompromess bejn il-Parlament Ewropew u l-Konsil tal-Ministri fuq l-etikettjar għal ġejjini fuq l-ikel. Din l-emenda sabiex tirata informazzjoni aħjar, sabiex ikun jistgħu jiedu mm, deċiżjoni iktar informata. Dan mhux biżejjed irid ikun hemm sigurtà legali, inqas burokrazija u iktar rispett tal-liġi dawn huma l-miri tagħna, speċjalment tal-impriżi żgħar u medji. Is-settur tal-ikel fl-Unjoni Ewropea għal 80% tiegħu u mamul mill-SMEs u dan jot għal xarbit kolla mill-likel maħd sal maħdum għal daqstant din it-tip ta' etikettjar ma tistax tiġi applikata għal l-ikel mhux maħdum. Iżda minkejja differenzi politiċi u ideoloġiċi kollha fil-Parlament minkejja l-egoizmu nazzjonali fiħdan l-istati membri il-kompromess il-intlaħaq u għawihet ċar. Dawn l-origini tal- tal-prodotti i indikata hemm anki għall-laħam tal-tjur, tal-majjal u għall annimali oħrajn ħajkunem hemm anki il-prodotti tal-laħa, tal-prodotti tal-ħalib u prodotti maħduma mill-ħalib fej anki il-prodotti mill-laħa, prodotti pakketjati u preparati, etc. Ħajkun hemm indikati biċċar għal laħam u l-ħut li jkun format minn partijiet oħrajn tal-ħut u l-laħam ma jistax ikollok stampa tal-frott fuq jogurt jekk ma jkunx hemm tassew hemm il-frott. Ma jkunx hemm biss it-tomiet u il-kulur li jingħata. U ċ-ċifri rridu nataw għal kull 100 gram jew 100 millilitru u għandhom jiġu indikati il-kontenuti miżjuda tal-ilma Dan kollu għandu jkun fuq il-pakketjar u dan kollu għandu jinqara b'mod faċli. Aħna definixxejna anki il-rating li huwa obbligatorju u għandna regoli fil-kolanti li japplikaw għal bosta fatturi bħal kontrast bejn il-kitba u l sfont Aħna għadin niprotteġu kol anki il-prodotti ħaduma mill-dejn mill-li jaqaw taħt burokrazija zejda prodotti mibjuwa frisk ma mujgħu saħt l-istess dispożizzjoni li jżamu mhux pakketjati Il-Kummissjoni Prima tinkludi dan, iżda speċjalitajiet reġjonali u lokali ikunu ħajkawżaw problema kbira u nekk ikun ħaj għal konfużjoni kbira fuq livell Ewropa u l-istanti deċidejna kontra. Issa l-ħana qbil u il-protetturi soċjali huma tissew kontenti b'dak li ntlaħaq permezz tal-lobbying. Nixtieq ringrazzja lil kulħadd, il-Shadow Reporters, il-Kummissjoni daw il kontribew dibattitu il-Komissarju Dali li tana u koll kontribut eccellenti u li stessa jagħmel l-istqarrija tiegħu u li permettilna illi insolvu il-problemi burokratiċi illi tajna magħhom fid-diskussjoni tagħna nirringrazzjaw il-Presidenza Ungeriża wkoll li huma għenuna biex insolvu situazzjoni li qatt maħsibna nasirin insolvu. Grazie. La... Grazie. Issa il-mikrofonu lil ministru Savinski fissam il-Konsil. Dziękuję bardzo, pani Grazie ħafna, signor President. Eżies, membri parlamentari, jiena bi pjaċir kbir qed newsem f'dan id-dibattitu n-temmu għonek erba' snin ta' diskussjonijiet fuq dan il regolament dwar l-informazzjoni fuq li kell konsumaturi dan huwa dibattitu illi tassew iħares il-drittijiet tal-konsumaturi l-informazzjoni. Diskussjonijiet ma kienux faċli, iżda il-riżultat huwa wieħed sodisfaċenti. B'din ir-rakkomandazzjoni hemm vantaġġi tanġibli l-konsumaturi Ewropej pass il qudiem sabiex niggarantixxu il-li kell mixtri fl-Unjoni Ewropea ikollu informazzjoni pratika u li tista' tinqara b'mod faċli. In-negozjati tagħna spiċċaw suċċess anke minħabba l-approċċ kostruttiv tal-Parlament Ewropew. Nix ringrazzja b'mod speċjali lir rapporter li sinjura Renate Zoma, li l-co-rapporters u il-dawk kollha il ħadmu fuq dan ir rapport Jiena nixtieq nirringrazzja lill presidenzi preċedenti Kien il-ħidma tagħhom li witta titriq għal pakkett li għandna u dejjem dan il-kompromess illi nittama il nistgħu nivutaw għal ħada. Man niżubi li il-punti imnaħla f'dan il-regolament ħajpermetti l-konsumaturi biex jieħdu deċiżjonijiet iktar konxi, iktar tajbina għal saħħithom fil-gwar tal-ikel illi jiklu mingħajr ma majdan ikompli iżid il-piżijiet fuq eh, l-imprizi li għadmu f'dan is-settur. It-tlet istituzzjonijiet irnexxilhom jilħu kompromess Issa l-etiketjar ħajkun iktar ċar li xil tipa għandha daqs partikolari u għandu jkun hemm ukoll informazzjoni dwar il-kaloriji u jkun hemm informazzjoni obbligatorja dwar l-allergens li kelmu xi pakketjat li bosta drabi jkollu konta dirett bejn il-bejħ u l-konsumatur se jkun suġġett għal iktar regoli flessibbli determinati mill-istati membri. Sabiex ma jkunx hemm wisq pisa fuq l imprizi ta' rumeti fil-kontest tal-etikettjar li kelmu xi pakketjat u li kell prodott f'imprizi żgħar jew maħdum blidejn huwa eżentat mill dawn l-obbligi tal-informazzjoni. L-informazzjoni sejra tkun disponibbli sa minn qabel il-waqt tax-xiri. Irnexxilna nilħu wkoll nilħu kompromess fuq tliet kustjoni oħrajn fuq dik il-Kummissjoni għadha taħdem fuq dawn dwar il-xorb alkoholiku, l-isem tal-pajis ta' oriġini u l-informazzjoni dwar il-prezenza ta' isomers fil-prodotti. Il-Kummissjoni se tippreżenta rapport fi żmien tliet snin wara li tidħol fis-seħħ ir-rakkomandazzjoni. Iżda tista' toħroġ ukoll anke bil-konklużjoni legali tagħha. Sinjuri, membri tal-Kamra, hawnhekk għandna numru ta' vantaġġi u ħadd iżdied trasparenza il għaliex ħajkun hemm semplifikazzjoni fl-etikettjar dan se jippermettilna li nżidu l-eżekuzzjoni tal-liġi Ewropea. Il-Presidenza Pollakka tixtieq li dan din il-liġi tiġi ta' mill-aktar fis possibbli ħana nittamaw illi wara li l-avukati verifikaw il-dokument jista' jiġi adottat fil-bidu ta' ottubru għal daqstant lat jista' jiġi pubblikat fil-ġurnal uffiċjali tal-Unjoni Ewropea qabel tmiem Ottubru ta' din is-sena. Grazzi ħafna. Grazie Ministro. Grazie l-Onorevole Saviki. Issa l-Onorevole il-Komissarju Dalli. Madam President, Honorable Members, Signor President, membri onorevoli, tlet snin ilu f'jannar tal-2008 il-Kummissjoni adottat il-proposta għal regolament dwar l-informazzjoni fuq li kelli l-konsumaturi. Issa l-ħakna il-konklużjoni fuq dan il-regolament stant importanti. Jiena grat ħafna l rapporter Renato Sommer għall-impen tagħha sabiex jintlaħaq kompromess mal kummissjoni. Jien ixtieq ringrazzja wkoll ix rapporters reporters għall-involviment produttiv tagħhom. U nixtieq ringrazzja wkoll il-Presidenza Ungeriża u dawk ta' qabilha illi kienu tassew attivi u għamlu xogħol eċċellenti għal kompromessi illi huma aċċettabbli għal konsil kollu. Jiena kontent nara illi l-Parlament jaqbel mal-Kommissjoni li għandu jiġi stabilit għafas għal loti ta' informazzjoni fuq l-ikel li jgħat il-konsumaturi fl-ola post. B'dan it-test din naċċertaw ruħna li l-approċ tagħna għall-informazzjoni fuq l-ikel tħares lejn il-ġejjini u i flessibli bizzejiet għall-iżviluppi tal-ġejjini. Ix-xogħol komuni tagħna fix-xhur li għaddew kien tassew produttiv f'bosta osma, nix insemmi xi ħut minnhom l-ewwel net l-introduzzjoni ta' daqs ta' tipa għal għall-etikettjar il ħajtejjeb l-użu tal-etikettjar li kien wieħed mill-iktar elementi komuni. Informazzjoni nutrizzjonali obbligatorja li permetti li l-konsumaturi jaraw jekk il-prodott jilħax ir rekwiżiti tagħhom jew le. Informazzjoni obbligatorja u fuq is-sustanzi li jikkawżaw intolleranzja u allerġiji mhux biss fuq l-ikel pakkatjat iżda anke l-ikel mibjuħ fir-ristoranti illi ħajkun hemm iktar jippermetti li jkun hemm iktar ħarsien ta' saħħet il-konsumaturi. Dan se jgħin ukoll billi t tipa tkun iktar ċara issa ħajkun hemm iktar trasparenza għall-ikel illi jixtru l-konsumaturi sabiex nizguraw illi l-konsumaturi jirċivu informazzjoni utli u illi regoli jiġu infurzati l-Kummissarju Ċolos, il-kollega tiegħi responsabbli għall-bidja miegħi, sejrin inħarsu b'attenzjoni lejn din l-implementazzjoni minkejja li l-leġislazzjoni sejra tejje per situazzjoni għal konsumaturi u għall imprizi jiddispjaċini nara il-dikjarazzjoni tal-paketjar palma li kienet part importanti għal prosta tal komissjoni tneħħiet. Dan innaqqas il-beneficju tal-inklużjoni tal-informazzjoni nutrizzjonali għal konsumaturi. Il-qafas tal-inklużjoni volontarja tal-informazzjoni nutrizzjonali fil-wiċċ i minkejja passa fil-direzzjoni tajba. Dan jagħti bażi għal iktar riflessjonijiet fil-ġejjeni. Jidispeċini najt ukoll illi il-xorb alkoholiku mandom dan il-rekwizit tal-informazzjoni nutrizzjonali nemmen li l-konsumaturi għandhom id-dritt jirċievu informazzjoni xirqa meta jikkonsmaw xorb alkoholiku. Nizgura li konna bilanċ ġust fil- fil-qasam ukoll tar-rapport ġejjini. Hemm erba' stqarrijiet li ntalbu mill-Parlament jew il-Kunsill l-ewwel dikjerazzjoni mill-Kommissjoni fuq l-informazzjoni għal għal tiet tal-annimali parlament u konsil raw illi l-konsumaturi għandhom interess l-implementazzjoni tar-regoli tal-Unjoni Ewropea għal benessi tal-annimali fil-waqt tal-biċċir anki jekk jekk l-animal kien stordut qabel inqatel jew le. Studju dwar l-opportunitajiet dwar dwar din il-prassi tal-benessri tal-annimali ħatkun fil-qalba l istrategija Ewropea għal ħarsien u l-benessri tal-annimali. Tininet, dikjarazzjoni minnaħa tal-Kommissjoni ta' Il-Kommissjoni u l-EFSA ħajamlu valwazzjoni mill-ġdid ta' dan kollu. EFSA aċċettat din it-talba u hija mistennija illi valutazzjoni valwazzjoni xjentifika titlesta sa' settembru tal-2012. Il-Kummissjoni sejra tiżgura li ġu konsidrati l-effetti ta' aspartejn fuq in nisat għal. Fid-daw tal-opinjoni tal-EFSA, il-Kummissjoni mbagħad sejra tikkonsidra jekk xi bżonn ta' reviżjoni tal-leġislazzjoni attwali dwar l-aspartejn u jekk ikunx meħtieġ anki miżuri legali pa' revizjoni tal-livelli massimi permessi u dispożizzjoni dwar l-informazzjoni rilevanti lil konsumaturi. It-tielet punt, dikjarazzjoni minnaħa tal-Kommissjoni dwar il-koluri fl-ikel linji gwida għal klassifikazzjoni tal-lasat mill-ikel b'dawn il propietajiet li għatu kolur. Ix-xogħol għandu jitla fit-tieni nofs tal-2012. Il-riżultat se jkun il-bażi għal definizzjoni mill-ġdid tal-kulur li jagħta lill-ikel u l-bżonn ta' informazzjoni dettaljata fuq l-użu ta' dawn il-prodotti li jagħtu kulur l ikel Ir-raba punt sar jagħmilha tal-Kummissjoni dwar ikel prepakketjat lest tal beħam L-istatus ta' f'termini ta' termini ġeniċi u l-informazzjoni motija għandha tiġi konsidrata f'kuntest għal reviżjoni tal-ġejjini tal-pakket tal-iġene. L-ħarnet nixtieq nagħmel stqarrija oħra mill-aspett istituzzjonali ta' test. Il-Kummissjoni tisħa illi huwa kontra l-ispirtu tal-regolament 182 tal-2011 għabbażi tal-eżerċ l ta' tal-istituzzjoni il-liġi invokat artiklu 542b u għandu jkunem il-bżon illi jkunem l-abbozz tal-lat meta jkun sar ix-xogħol issa wara li permezz tart 5 4 sotto paragrafu 2 b ma jistax narawa biss bħala seta għal diskrezzjoni ta' istituzzjoni iżda għandha tiġi ġustifikata, Sinjor President, membri il-pakket ta' kompromess ta' tifutaw li ħada u pass il qoddim fil-qafas tal-informazzjoni kal grazzi. Grazie kommissar. Grazie ħafna kommissarju. U issa nisimaw minn il-kellim għannom tal-gruppi politiċi, nibdew bil-grupp tal-PPE Sur Liza, zewċ minuti. Grazzi, Sur President. L-ewel net eh, nishtiq nifraħ li rapporter Signora Zoma u lil dawk kollha li enuna biex naslu għal ftehim port partikolari Kummissarju Dalli u l-Presidenza Ungeriża Jiena din il-proċedura leġislattiva segwejta mill-bidu kienet proċedura diffiċli, kien hemm pożizzjonijiet imbeda ħafna minn xulxin, interessi differenti, ma naħseb li r-riżultat miksub huwa wieħed tajjeb. Aħna se nkunu qed nagħtu lill-konsumatur aktar informazzjoni li tkun iktar ċara imma li eh, ma tkunx bebda mod qed tipprova tajt lill konsumatur x'għandux m'għandux jiekol, irrid nisħaq mod partikolari fuq il-ftejim dwar li kelli ma jkunx oriġinali jkun imitazzjoni fil- fil-qasam tal-ikel mannix dritt li niprofaw ningannaw lil dak li kun eh, unajdu li l-prodott fih ċerti affarijiet meta ma jkunx fih. Il-ġobon irrit isir mill-ħalib, per eżempju, u jekk ikun hemm ċerti eh, ingredienti addizzjonali bħal tipi ta' żejt, dan irridu nruħ mod ċar fit-tikketta Ah, ovvjament ħafna kumpaniji se jgħidu le din miex eh, mhux prodott eh, eh, li huwa imitazzjoni huwa prodott innovattiv. Imessa li din l-informazzjoni kollha trid tingħata fuq it-tikketta u dan huwa pass il qudiem kbir hekk il-konsumatur mhux se jkun ingannat minn dawn il-prodotti li huma imitazzjonijiet se jgħinu ukoll il-bdiewa, il-bdiewa fil-qasam tal-prodotti tal-ħalib se jkunu iktar koperti u għalġejjieni wkoll mhux se jkollhom bżon bżonn eh, ta' lenti biex tkun tista' taqra dawn it-tikketti. Aħna rajna li dawn ikunu faċilment jinqraw. Aħna dem nitkellmu dwar Nesleo Ferrero imma nitkellmu eh, rridu niftakru wkoll fil-furnar, iż-żajr, eċetera. Dawn kollha jridu jkollhom eh, kopertu koperti minn dan kollu. Ġifieri grazzi għal dak li għamiltu u nifirħilkom. Grazzi ħafna għal nom ta' grupp ta' soċjalisti is-Sinjura Wilmot, zewċ minuti u nofs. Grazzi, President Jena kontenta li wara snin ta' ħidma qed neħdu pass kbir fid-direzzjoni tajba u nagħtu informazzjoni lill konsumatur dwar l-ingredjenti tal-ikel li konsmaw. Sfortunatament, kultant jidher li aħna ninsew li dar regolament huwa dwar l-informazzjoni dwar l-ikel li konsumaturi l-ammont tal-lobby mill-industrija eh, kien enormi u ħafna flus eh, eh, u biex dawn l-tikketti ma jsirux iktar ċari, pero xorta waħda dan il-kompromess wassal għal ħafna aspetti pozittivi il per eżempju l-ittikettar dwar l-oriġini tal-laħam tal-ħaruf, tal-laħam tat-tjur, tal-waffariet oħrajn, ekki kif fuq il-frott u l-ħaxix u anki dwar l-oriġini tal-laħam fukeli proċessat għaliex huwa importanti Bħalli sejna nista' nixtri eh, sandwich bit-tiġiġ li għajdlek illi eh, sar fil-Renju Unit imma fil-fatt it-tiġiġa tkun ġiet mit-Tajlandja Anki kwissjoni ta' transfats kienet ħassibna ħafna, e transfats ħafna drabi jizdidu għal xejn fil-ikel proċessat u jista jizid il-possibilità ta' ħafna mart bħal mart tal-qalb, naqas ta' fertilità u anki Alzheimer's. Dan il-ftehim jiżgura li l-Kummissjoni se tinvestiga l-problema u tatina tweġiba minn u tliet snin oħra. Uh, Proibizzjoni wkoll dwar iż-żida ta' trans fats kif hemm fil-Danimarka u fl-Awstrija. Jiena gburija wkoll irnexxina nikkonvinċu l-istati membri biex uh, eh, t tikketti fuq il-żjut uh, mill-ħxejjex mil bħal pereżempju l-użu tal-palm oil li qed minħabba fek qed jinqerdu il-foresti. Jiena dizappuntata ħafna illi ma ehm, dottajniex l-etikettar fuq il-parti ta' qoddim tal-pakketti. U dana naħseb kien ikun jilqa kontra ħafna mart għalhekk stajna natu lill konsumaturi l-informazzjoni li għandhom bżonn sabiex jagħmlu għażliet iktar favur is-saħħa tagħhom. Madana kollu jiena naf li dana jisaw jintużaw ehm, għabbazi um, volontarja anki dak is-sistema dik ta' traffic lights per eżempju u nittamaw li ħafna produtturi u, tal-ħwienet ikunu jibdew jiżawhom nittama li dan l-etikettar sa se jsir parti mill-liġi Ewropea ġifiri konsumaturi kunu jafu kemmem zokkor, melħ u elementi oħrajn fil-prodott tal-ikel. Aħna rridu nkomplu nisħ u nġildu għal bidliet u għal titjib li se jkun fl-ħar mill-ħar fl-interess tal-konsumaturi. Grazzi ħafna għannom tal-grupp Alden, is-sur Gerbrandi għal minuta u nofs. Grazzi, President. Jena nishtiq nifraħ l sinjura Sommer, lill presidenza Ungheriza, l shadow Rapporteurs, kif ukoll il-Kummissjoni għal eh, mod kif kienu lesti li jaslu biex jisibu kompromess waqt mat tieni qari naħseb dinja ġurnata kbira li jina naħseb illi ħadna pazz il qoddim favur dak li huwa fl-interess iċ-ċittadini tagħna u l-konsumaturi tagħna u uh, jina kontent ukoll illi eh, bilna li m'għandniex ngħidu lill ċittadini x'għandhom jaqraw, x'għandhom jieklu, imma nagħtuhom l-informazzjoni sabiex ikunu jistgħu jagħmlu għażla informata. Huwa importanti wkoll illi niddedikaw xi ftit ħin għal eh, informazzjoni dwar id-dieta u li prodotti tal-ikel li huma taġita s-saħħa. Irrit nisħaq l-ewwel net illi għadna li hemm bżonn illi jati jikonem iktar informazzjoni dwar eh, xtipi ta' ingredienti hemm fi prodott. Ma, najdux jekkux irridu najdu jekkux zejt ta' ħabbit li maħat ma jaf minn fejn jew inkella zejt tajjeb u batem u koll kwistjoni ta' transfats fejn aħna xtaqna prohibizjoni sħiħa li ma rridniex li kunem transfats Eh, artifiċjali fil-prodotti tal-ikel. Jiena lill komissarju nixtieq najdlu li forsi jista neħi neħmi fuq l-iPad u iqis jekk eh, għannix natu iktar informazzjoni eh, l-konsumaturi tagħna fuq il-pakketti nifsu biex ma jkunniex biss tikketti tal-karti waħli mal-pakketti. Grazzi ħafna għannom tal-grupp tal-ħodor Sir Schlitter għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Iva negozjati kienu twal u diffiċli, messa fl-aħħar mill-aħħar għandna xi ħaġa li ħafna ħjar mis-sitwazzjoni li qegħdin fiha llum. Din kienet ukoll l-aħħar opportunità li aħna eh, nuru il-konsumaturi kem edin jikkonsmaw melħ, etc. Jaħasra li l-lobby tal-xorb tal alkoliku nesċilu jneħi il-xorb eh, alkoliku minn eh, din il-proposta. ħafna nafu kemm jagħmel ħsara l-alkohol, kemm iwassal għal sokor, imma eh, ma naħsibx li minna nafu kemm fih kaloriji l-alkohol. aħna għandna dritt li nkunu nafu. Jena kuntent kontent li Eh, prodotti eh, irridu uh, jindikaw eżatt xfijom, jekk per eżempju l-perżut li jkollok f'sandwich eh, huwa uh, mamul minn biċċiet tal-ħam u mhux uh, biċċa sħiħa u jew inkella jkollok il-berquq flok il-lews fil-kejk li tixtri. Mbagħad dwar il-, -il żjud minn oriġini ta' xejjex. Dan ukoll se jkun hemm informazzjoni dwarhom fuq il-prodotti tal-ikel. Hemm ħafna konsumaturi li ma jridux li l-annimali jiġu trasportati fuq distanzi twal u li jkoll ikun hemm il-benefiċċji għal min jipproduċi il-laħam. Jiena kuntent ukoll illi anki informazzjoni dwar in-nanoteknoloġija se tingħata fuq it-tikketti, anki dwar it-transfats aħna bilniex mal-deċiżjoni tal-Parlament, imma għalmenu se jsir studju u forsi dana se jwassalna għal ċittadini li jkunu iktar b'saħħithom ibatu inqas minn kondizzjonijiet tal-qalb u anki eh, l-informazzjoni dwar prodotti allerġeniċi. Kuntenti li l-konsumaturi se jkunu jafu li ma prodotti si għamlilhom iktar ġi tal-saħħithom u anki għal kumpaniji żgħar din hija ħaġa tajba. Grazzi għannom ta' l-CR, Sur Stevenson, minuta. Grazzi ħafna, President. Jiena kontent li l-Konsil, Kommissjoni u l-Parlament laħqu konsensus fuq dan kien hemm pożizzjonijiet differenti ħafna fil-bidu imma kienet tkun ħasra li kieku dan ix-xogħol ta' tliet snin li għalih iridu nifirħu lis sinjura Renata Summers kieku kien inħela dan ix-xogħol kollu kif ġara bil kwissjoni tal-prodotti tal-ikel ġodda. Issa dwar il-punt li qajjem il-Kummissarju Dalli fl-introduzzjoni tiegħu dwar l-annimali illi jinqatlu uh, minn ma jiġu storduti l-ewwel minħabba il-metodu il xikita u halal dan palma kol-kol nafu huma eh, eh, eh, deroga ġiet abbużata ħafna sabiex bosta miljuni ta' annimali qed jinqatlu b'dan il-mod issa u l-prodotti tal-laħam minn dawk l-annimali qed isib ruħu fil-katina tal-ikel aħna ħassejna li l-konsumaturi fl-Ewropa għandhom dritt ikunu jafu meta jkunu qegħdin jixtru dawn il-prodotti. Jiena ħadd gost nisma' lis-sur dalli jgħid li issa se joħroġ Eh, babbozz ta' regolament qawwi favur il-benessiri tal-annimali u din dan il-Parlament ma qed jistenna xejn inqas minnu. Grazzi. Grazzi ħafna Għal-nom tal-ġewe Signora Liotard. Minuta u nofs, grazzi. Surdalli illum Eh, għalqet uh, snina doli kieku illum edha eh, tfakkar eh, jew tiċċelebra il-15 il-sena tagħha. Sfortunatament doli mietet fl-2003 imma xorta nixtieq nifraħ lil doli u lill-annimali kollha li huma klonjati illi forsi xi darba għat jitwildu jinħolqu dinja kisba jena naħseb li f'dan l-aħħar 15-il sena il-Kummissjoni mar nexxinniex toħroġ b'ebda regolament f'dan ir-rigward għaliex kull tip ta' ikel li eh, huwa uh, joriġina minn annimali klonjati mhuwiex soġġett għall ebda regolament. U eh, dan it-tip ta' ikel jinsab fissu mingħajr ebda informazzjoni lill konsumaturi x'informazzjoni hemm fuq it-tikketti m'hemmx informazzjoni li dan il-prodott fih fats u uh, mhux dejjem jgħid uh, uh, kemmi porzjon, jiġifieri jekk kuxta ta' 100 gram jew iktar, jgħidlek laħan laħam frisk, u laqas ma jgħidlek illi huwa minn laħam li jkun fomd. Jiġifieri m'hemmx informazzjoni dwar konsum tal-enerġija laqas il-kontenut ta' zokkor jew melħ. Għalhekk irridu nizguraw li dan kollu eh, ma nistawx imbijaw laħam minn annimali li jkunu nqatlu qabel ma jkunu ġew storduti din hija xi ħaġa inaċċettabbli u webda minn dawn l-affarijiet mi qed taqdil il-konsumaturi. Ħafna konsumaturi anzi ma jkunux sodisfatti b'dawn l-affarijiet. Kieku dod li kienet ta' hawnhekk illi biex tiċċelebra 15-il sena minn ħajjita ma naħsibx illi eh, tkun sodisfatta. Grazzi ħafna għall-Europa tal-Libertà u Demokrazija sur Rossi għal-minuta grazzi sur President Onorevoli kollegi aħna konna favur il-test li ħareġ mill-Kamra wara l-ewwel qari minkejja l-impen tal-rapporter il-Konsil issa ma laqax eh, dispożizzjoni li qiegħed tieni qari bil-obbligu li najdu fuq it-tikket tal-pajjiż ta' oriġini jew il-lok ta' oriġini ta' prodotti tal-ikel. Aħna nħossu li għazda bħal dimin tmur kontra l-kumpaniji tagħna li jridu jkomplu jaħdmu jipproduċu joħolqu posti tax xogħol fl-Ewropa fi trattativi bejn il-Kummissjoni u l-Konsil sar xi pass il qudiem imma huwa ftit wies meta wieħed jara x'qed jistennew minna ċittadini Ewropej. Ħaġa aktar serja hija li l-possibilità li wieħed iwettaq dispożizzjonijiet nazzjonali fuq l-indikazzjonijiet tal-oriġini hija xi ħaġa purament teorika. Huwa diffiċli ħafna li regola nazzjonali iktar restrittiva se ssib maġġoranza kwalifikata fiħdan il-Kumitat Permanenti. Il-Lega Nord ħoss li l-indikazzjoni tal-oriġini origini tkun fil-interessi tal-konsumatur li għandu jkun informat dwar dak li qed jixtri il-pożizzjoni tagħna ma tistax ħlif tkun kontra. Grazzi ħafna għal membri uh, non-attached, il-Signora Dodds. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, grazzi u koll il-rapporter il-konsumaturi għandhom id-dritt li jistennew informazzjoni li kunem fuq it-tiketti li tkun xirqa u mhux li tingannom din informazzjoni importanti u anki l-standards tal-prodott u importanti għall-għażla li għamel il-konsumatur anki s-sikurezza tiegħu. Dan kollha huma affarijiet tajbin li ħarġu minn dan ir-rapport ma' kollu irrit nisħaq fuq eh, ħaġa waħda li tħassibni u dana fir rigward tal- Eh, bidlat dwar eh, fil-tikketti fuq il-pajjiż ta' oriġini jiena nibża mill-impatt potenzjali li dan jista' jkollu fuq il-kummerċ fl-Irlanda ta' fuq Eh, diġa rajna kif dan il-country of origin labeling jista' jintuża bħala miżura protezzjonista dan kellu impatt negattiv fuq il-kummerċ fl-Irlanda ta' fuq u l-produtturi u dak li jaħdmu l-ikel safrew bħala riżultat ta' dan. Din hija xi ħaġa li tħasseb li l-istati membri għaliex diġa semmew dawn l-affarijiet fuq livell tal-Kunsill inħeġġeġ il-Kummissjoni biex tagħmel evalwazzjoni tal-impatt u um, tistħarreġ kull tip ta' leġislazzjoni fuq l etiketta mod partikolari dak li rigwarda il-pajjiż tal-oriġini. Grazzi ħafna. Naddu għal-kellima l-oħra u nibdew bis-Sinjura Ajuso għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signor President, Kommissarju. Signora Sommer, eh, il-Shadow Rapporteur su Presidenza Ungerija u l-Komissjoni waslu ftim tajjeb dar regolament li da sekku importanti l-konsumatur eh, l-ikel. Eh, nifraħ l-kolħat. Bħala konsumaturi aħna evidentement irridu informazzjoni li hija kompleta dwar dak li hemm dak li aħna niklu. Imma din l-informazzjoni fil-pakketti mhux ħaġa faċli u fil-kontent r ħra mu għanna bżon ekwilibrju, għanna bżon nsibu eh, bilanċ ta' kemm nofqu l-beneficju, ma nis ninsew li eh, eh, dettalji li jem fuq pakket nfiq u da xaħat li tipaga ma ħafna intraprizi zar u medji ma jis jikollom jitilqu mill settur għax ma jistawx jħassu dan l-ispejjeż addizzjonali u nħabba li għandna bżonn insibu bilanċ li rridu ngħidu l-informazzjoni eh, eh, qed nirrepeti ruħi tajt il-kellima Naħseb li irnexxinna namlu dan u s-sodisfetti s-sadwar il-tikketta tal pajis ta' oriġini ġa kien ġi antiċipati fil kas li jkun konfuzjoni u għed ikun jista' jpoġġi l-oriġini tal-prodott u emmu kol il possibilta li dal volontarjament u għed jamelek. Issa dwar prodotti li ġem trasformati b'diversi ingredienti mux faċli u għed jiffoka fuq li ma huwa riżerv wieħed importanti. Għal soluzzjoni eh, differenti għal dak li għandna u jista' jwassal għal problemi nħabba l-ispiża involuta u l-komplessità amministrativa minn ma jagħti benefiċċju reali jew addizzjonali għal konsumatur. U koll eh, fil-dan il-kuntest jiena naqbel li ma wieħed ma japplikax l-leġizlazzjoni għal prodotti alkoliċi, għax il-prodotti alkoliċi kollha għandhom informazzjoni ġiġa fuq l-etiketta u kullħat jaf li meta jixrob eh, alkohol għandu kalorija. Mela, biex nagħlaq, daw kollox kollox huwa importanti imma għanna eh, il-kapacità u kol tal-konsumatur li jiddiriġi tal-informazzjoni kollha. Grazzi. Grazzi, Sir De Castro, minuta u nofs. Grazzi, President, Komissarju, kollegi, il-rapport fuq l-informazzjoni l konsumaturi eh, għenet li l-Europa tamel pass biex tilħaq lan speċifiku ta' ġifiri li tkopri u tħares id-drittijiet tal-konsumaturi għal daqstant nirringrazzja rapporter Sommer u l-Shadow Rapporters kollha b'mod partikolari Shadow Rapporter tal-grupp TI. Imma jekk illum l-Ewropa tista' tħares il qudiem biktar fiduċja għaliex saħħet l-effiċenza tal-istrumenti li ħarsu l-konsumaturi tagħha huwa veru illi ftejjin fit-tieni qari jagħti dimissjoni ġmil ġdid anki parzjalment dak li konna ksibna f'wara l-ewwel qari. Aħna konna qed nistennew iktar sur President fuq dak li għandu x'jaqsam mal-informazzjoni eh, dwar il-pajjiżi ta' oriġini l-oriġini tal-laħam tal-prodotti tal-laħam kollha skont l-artiklu 25 li wieġeb ukoll għal anki l-istennijiet tal-konsumaturi fl-istess ħin aħna ma nistawx ma nisħqux fuq in-natura inqas ambizjuża fuq l tikketti obbligatorji fuq il-prodotti tal-agrikoltura li huma friski li anki għamne konna approvajnijom u l-istess ehm, tikketti li jem semmija fl-artiklu 11 inkludu informazzjoni li jitolbu ħarsin addizjonali par per eżempju l-laħam tal-fnik u ma nafux għalfejn dan ġi esklus ma dana kollu triq li aħna rridu nsegwu għaddik li trasparenza fil-prodotti tal-ikel nafu li mi u issa rridu nimxu fuq għab l-istess impenn u tal li waslitna għawnek illum. Grazzi. Grazzi, Signor De Castro għal minuta il-Sinjura Ris. Sur President wara tliet snin ta' dibattitu kontroversjali ħafna fuq regolament tal-etikettar fuq il-prodotti tal-ikel. Wasanna kompromess imma kompromess li forsi ma tantx fih bilanċ għalek per eżempju maħnix il-ċittadini il-tana li rridu jkunu jafu minn fejn edin jiġu il-prodotti tal ikel b'mod partek irridu nagħtu importanza iktar lil prodotti eh, lokali u mbagħad informazzjoni dwar l-aspartame, dwar prodotti u ingredienti allerġeniċi. Umbat eh, dwar il-trans fats eh, li nsibu fil-pizzets u fil-prodotti tal-ħelu ġi u mażentati meta wieħed ilina ma nistax nifhimha għaliex meta niftakru kemm jagħmlu ħsara. Issa rridu nimxu iktar malajr U issa hemm il-prezz tal-ambizzjoni għaliex hekk aħna rridu nagħtu dimensjoni ġdida għal din il-ġlieda kontra l-obeżità, jiġifieri eh, flagell li ħafna miċ-ċittadini tagħna jbagħtu minnu fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna Signora Garling. Grazzi ħafna jiena nixtieq ngħid prosit ukoll li Dr. Summer jina nistennaw u jina ili għaw bis mill-laħar elezzjoni għalek nasab li jidrilkom li kienet kien smin twin. jina kontenta ħafna b'dan il-pakket u l-esta li nieħu interess kbir fil- fil-tiket jar fil-gwar tal-ikel, tana wassal ħafna interess, kanna mijiet, mijiet u eluf ta' komunikazzjonijiet mill-kostituenti tana. U nixti eh, najt prosit li l-organizzazzjoniet bħal l-istituzzjoni tan nisa fir renju Unit li għamlu semhom ukoll fir-rigward tal-kampanja. Ovvjament m'hemm ħadd li jkun 100% eh, soddisfat, iżda għamilna ħafna progress ħafna eh, ħafna qasma għanna nistaw nimxu fil fir t-tiket jar fil-rigward tal pajs tal-oriġini, naħseb li għandna kompromess tajjeb hawnhekk fir-rigward tal Eh, ta' data ta' nutrizjonali fuq il-pakket, dan huwa xi ħaġa li nistgħu naħdmu fuq u dan se jkun leġibli wkoll naħseb li dan ir-regolament se jkun ta' kontribut kbir għal għall-ikel li jkun nutrizzjus fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi signora Gerling għal-minuta. Is-Sur Skotta jkjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi il konsumaturu u li f'dan il rapport aħna l dan qed nkunu qed nindirizzaw f'dan deċiżjonijiet. Fil-fatt qed idu deċiżjonijiet importanti fl-rapporti in konsiderazzjoni. Jiġifieri l-indikazzjoni tal-oriġini u l-kwalità. Huwa pass il qudiem però ma wasalniex l-indikazzjoni ta' oriġini għall-prodotti tal-ikel huma dawk li l-għanu li natu l-informazzjoni l-konsumatur. Uma kazi differenti fejn it-traċċabilità hija fundamentali. Kien hemm ukoll kwistjoni tal-batterji li waslet tal-mod numru ta' individwu, għalhekk importanti li nimxu bħeffa nieħdu nieħdu azzjonijiet ta' emerġenza. Hemm ukoll fattur ta' kompetitività. L-indikazzjoni tal-oriġini huwa sinonimu ta' garanzija kwalità u stati membri differenti provaw jiksbu eh, jiprafottaw tawruhom il-konsumaturi, il-konsumatur tajb li kunu jafu x'qegħdin jieklu. Tira la palabra por minuto y medio. Grazie ħafna minuta nofs. Signor Delanga Kirchbach. Grazie ħafna Sir President, jina u kol nishtiq nirringrazzja rapporter qalbi kollha u l-konsumaturi se jkunu informati aħjar war din id-direttiva. Pero nixtieq ngħaddi xi kumment dwar eh, dan il prodott dan jidher qisu l-pizza bil-ġobon iżda meta tħares lejn l-ingredienti wara eh, tara li hemm il-ġobon idem iżda fil-fatt mhuwiex dan il-ġobon għandek taħlita ta' ta' ġobon u eh, xaħmiet li tista' tista' tikolhom. Iżda bid-direttiva se jkollna ikonna ehm, informazzjoni iżir preċiża hawnhekk jiena ninsab imħasba sew għax hawnhekk se żid biss xie se jkollok informazzjoni li se jkollok um, il izjut mill-ħaxix mil miżjuda. Issa tanna mhuwiex biżejjed għandna nkunu iżjed rigorużi hawnhekk. Biex in-nies ikunu jafu biċ-ċert u, u, u, um, u bil-preċiż x'għandhom fil-pakkett. Għanna bżon ta', ta spezzjonijiet ukoll fl-istati membri biex ninforzawhom sew, biex nkunu imħejjin sew fil-ġejjien jiena sen saqsi l-Kummissjoni dwar il-konformità x'hekk għandna fuq il-kaxxa għandna il-ġobon għandna jkollna l-ġobon fil-pakkett. Eh, U bekk se noqogħdu niċċekkjaw u fil-kas l lura biex nsaqsukom biex inkunu rizjet rigoruż hawnhekk. Is-Sinjora Westland issa l-minuta u nofsi kħeġba, grazza ħafna. Jina parti mill-grupp ta' persuni li ninsabu kontenti ħafna dwar il-fatt li issa għanna il-ticket mandatorji għall-laħam kollu biex nkunu nafu l-oriġini dan huwa importanti għal-konsumaturi u għal-ħafna persuni u importanti għal bdewa u kol bdewa f'pajjiżi per eżempju għandhom eh, l-standards iżjed li mill-oħrajn u importanti li m'għandniex nikkompetu fuq um, fu bażi inġusta dan huwa tajjeb aħjar għall-konsumaturi, għall animali u anke għall-ambjent. Issa fil-gwar ta' tiġiet um, mandatorji, fil tal-oriġini, um, ġiet estiza, Signora Wilmot għamlet eh, punt ġust ħafna, sfortunatament il-konsumaturi jtiġu um, zvijati għanna bżon ta' ħjar informazzjoni li għanda tkun leġibli u naħseb li dan għanna niksbuha wkoll fil-ġejjin il-qrib. Hemm xi disappuntamenti wkoll naħseb li trapjanti ġifiri għanna neħu dawn affarijiet mill-missu un batem tiket jar tabil fors eh, fuq xi prodotti u nilqa l-fatt li issa m'għandniex niprovdu il-kontenut fil-gwad ta' mill-litri u nasab li bekk eh, il-konsumatur jkun jista' jagħmel l-għażla tiegħu aħjar. Grazzi, Sinjora Westland. Issa l-minuta, Sinjora Tyson. Grazzi ħafna, President kollegi, l-emenda 137 imres berbajn kollegi oħra fil-gwar tal-lingwi fil-tiketjar tal-likel jirrispetta d-diversità tal-lingwi fil-Unjoni Ewropea, tirrispetta wkoll id-dritt li il-konsumaturi, il-ċittadini jiġu informati fil-lingwa tagħhom, anki jekk il-lingwa tagħhom mhijiex uffiċjali fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, id-diversità fl-Unjoni Ewropea tfisser li miljoni tal-ċittadini fl-Unjoni Ewropea għandhom bħala lingwa madre tagħhom lingwa li mhix um, rikonoxxuta f'dan il-Parlament fir-rigward ta' Katalonja għandna realità li eluf ta' intraprizi jużaw biss il-lingwa ta' Katalonja biex eh, fit-tiketjar tal-prodotti tagħhom dana ilu sejjer għal ħafna snin u ġiet milquha minn miljuni ta', konsumaturi fl-Unjoni Ewropea b'dan regolament xi stati membri jistaw jużaw l-artiklu 15.2 biex jiprohibixxu kwalunkwe lingwa illi mhijiex lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea nittama illi l-Kummissjoni tkun tista' tista' solvi din il-problema. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Isur Uskie Kjoġbuk. Grazie ħafna sur President. Jiena wieħed minn dawk il-membri parlamentari Ewropej li ninsabu kuntenti sodisfatti bil-kompromess illi jintlaħa. Nixtieq nirringrazzja r rapporter Sinjora Sama għar-riżultat tal-rapport eċċellenti tagħha. Tkellimna dwar il-pajjiż tal-oriġini, t-tiketjar, speċjalment fil-rigward tal-laħam. Dan huwa ironiku peress li l-entuzjazmu tagħna tal-laħam malajr jispiċċa. Iżda għandna bżonn nadottaw regolament li jkun tajjeb għall-konsumaturi. Aħna m'għandniex nipritkaw lill-konsumaturi, jiena kuntent li sibna ehm, sibna qbil fil-rigward tad-daqs tal-litri fuq il-pakketti u ħadna konsiderazzjoni li daqs tal-pakketti u kollu l-bżonni tal-konsumaturi. Ma rridux noħol u dispozizjoni li twassal għal pis mizju tal-konsumaturi. Jiena se nivvota favur għal eh, dan il-regolament, grazzi ħafna. Eh, għal minuta xil l-Unjoni Ewropea tasab li taf fl aħjar i ta' l-aħjar fuq kollox mill-tisħin globali għat jar. iżda fl ħar mill ħar il-konsumatur jitħallas u il-konsumatur se jazel dak li jirrit jew trit jiekol jew tiekol. il tiket jar fl ħar mill-aħar huwa sens komun. Ħafna minn dan il-rapport jiena qed nissuġġerixxu u qed jasal għall-eċċessiv u naħseb li se jkollna nħallsu għal dan u dana se, se il-konsumatur se jħallas għalih u dana huwa ta' periklu għalek fi żmien fejn għandna kriżi ekonomiku. Iżda dan huwa l-qofol u jiena dejjem intenni dan il-punt nafu li fir-Renju Unit l-affarijiet l-Ingilterra u għandna namlu liġijiet taħna stess fir-Renju Unit. U din hija kwistjoni oħra illi għandha tittieħed fuq il-livell tal-istat nazzjon jew nazzjon. Grazzi. Grazzi ħafna Sir Notol. Signora Tisson, jek jaġbok għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Sir President, kollegi. Dan regolament il-konsumaturi fl-axħar qed jiksbu l-informazzjoni frigwat tal-li kelli għandhom bżonnu biex iżommu stil ta' ħajja li tkun eh, f'saħħitha. Dan regolament se jorbot lil kulħadd mux dawk li uh, jamlu xie xie uh, xi claims rigward tas saħħa l-figuri u n-numri u l-perċentwali u l-proporzjonijiet um, għanna nużawhom. Nasab li forsi l-idwal ta' traffiku forsi kun, kienu jkunu ideja tajba, iżda mux neċessarjament. Nasab li għanna jkonna delegazzjonijiet għax għanna ikel ta' kwalità għolja li se, se jinqabdu għawnek Nistaw nżommu l-arranġamenti attwali f'rigward tal-lingwa dana eh, favur il-konsumatur għandhom dritt tal-informazzjoni iżda għandhom jiksbu din l-informazzjoni b'lingwa li jifmuha. Għani differenti għawnek l ewwel net eh, l-marka fil tal-oriġini u it-tieni it traċabilita Hemm differenza hawnhekk bejnietom u jiena M'għandniex problema fil tal regolo ehm, ta' bil-fors fil ehm, tal-origini u nasab li nistaw nistaw nefalvaw kull kas eh, kas kas eh, fuq il-bazi ta' kas kas grazzi ħafna grazzi il-kelim li nis grazzi ħafna kull darba li naslu għal kompromess nasab li dinaj ħaġa tajba Iżda għanna noqdu attenti għawnek, nkunu iżjed kawti. Specialment fil-rigward ta' jar tal-affarijiet tal-affarijiet tal-ikel. Tal-prodotti tal-ikel. Is-sigurtà u l-klarità tal-karezza tal-messaġġ. Iżda għanna namlu tikketta fuq ħafna affarijiet. Nasab li l-Kummissjoni għandha toqgħod attenta li fil-rigward tal-iskadenzi u fejn għandna peace u um, wispis u għanna problemi fil rigward tal-qalb, għanna naħdmu u naġiċu kemm jista' jkun malajr bħalma qed jiġri fi Spanja pereżempju. Għanna nkunu ċari, nieħdu deċiżjonijiet ta' kwalità. Um, ma nix nifirħu wis, għanna nkunu iżjed speċifiċi u preċizi fuq dawn il-punti kollha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal-minuta u nofs. Is-Sinjura Koni, grazie ħafna sur President, kollegi l għonnet nishti eh, infaħar il-xogħol li sar minn rapport Sinjuri. Naħseb li huwa eh, ta' importanza kbira li l-konsumaturi kollom informazzjoni li għandhom bżonn din l-informazzjoni ehm, fil-gwad tal-prodotti li jikkonsmaw. Ehm, mhux kwe informazzjoni, iżda l-informazzjoni li għandhom bżonna U għalhekk jiena tnilqa l-kompromess li sar, jiena ma naqbilx mal-matħabbirit li smajnija għom qabel, għanna nżommu ma' kompromess li għanna, it-tikketti ikunu iżjed ċari, ehm, u il-persuni li għandhom allerġiji ikunu jafu eżatt ċen flikel, un batem l-organizzazzjoni ta' xi elementi u kol, ma tistax tbiħ il-ġobum per eżempju, li mhuwiex bbażat fuq il- fuq il-ħalib, fuq il iżda fuq il-xaħam tal-ħaxix, Umbat frigwa tal-oriġni, jekk qed titkellem dwar it-tiġġieġ jew il-majjal, huwa essenzjali u għandu jkun tab il-forsi li għandek l-informazzjoni għal konsumaturi dan huwa favur il-konsumaturi u anki jekk ikollok każ ta' kontaminazzjoni. Jien għandi ngħid għal kumpaniji kollha li se jkollhom dan ir-regolament ġdid, iva dana se jkun invest ta' li għalihom u se jkollhom bżonn ta' żmien u jiena nittama li kollom żmien biex ehm, jimplementaw din ir-regolament kif suppost. Grazzi. Zola Signora Vernio. Grazzi ħafna. Issa Signora Vernio għal minuta. President, Kummissarju, kollegi, għadaw tlet snin. Smendu bjena diskutu dan il dossier Uġi diskurs ħafna um, mill-settur ta' agrikoltura tal-ikel. Jina grat li s naraw li t-tikettar issa u ġi finalizzat u vinkolanti u jippermetti li l-konsumaturi li għazlu prodotti tajbin u tajbin għas-saħħa. Viżabilità fuq dawn l-tikettar eh, u l-faċilità li tista' taqra l-tikettar eh, qed jiġu importati. Jena nispera issa li tikattar li qed isir fuq il-ħamijiet jista' jiġu wkoll fuq eh, prodotti tal-ħalib u l-ħam ipproċessat. għall alkohol għandna bżonn regoli speċjali minħabba il-karatteristiċi speċjali ta' dan is-settur. Tikettar armonizzat u faċli biex taqraħ huwa tajjeb iżda l ma wasalniex eżattament fejn u dan huwa ferm importanti għaċ-ċittadini u l-konsumaturi. Is-sur tabaġi għal minutek jogħġbok. Membri onorevoli, jiena rappuntat bir-riżultat ħari. ta' dan il-proċess ta' aġġornament ta' regolamentazzjoni tal-etikettar tal-ikel. tal etikettar tal ikel ir-regoli ma vinkolanti fuq eh, il-prodotti tal-bajt u fuq il-lasel fil rigward tal pajis ta' oriġini. Il-proposta regolamentazzjoni ma sarriċ, sfortunatament, skont organizzazzjonijiet l-indikazzjoni tal-RDA nyilvánvaló címkézés ahogyan ezt glenis wilmot és a szocialista ellenezte a jobboldal. Din hija xi ħaġa impossibbli biex nifmu kif il-gruppi tal lemmin ċedew għal pressjonijiet tal-lobbyist tal-agrikoltura u tal-ikel. U kol il-ittikettar tal-alkohol huma ferm importanti u rridu jkunu hemm ukoll. Grazzi għal minuta Sur Tarabella. Grazzi President, Kummissarju, kollegi, din kwistjoni partikolari iktar minn oħrajn, forsi. Dan huwa suġġett ferm importanti u topiku għandu ikonna informazzjoni aħjar fejn ikonna informazzjoni fil prodotti kollha. Jiena ġiliet tal dan jiena gburi b'dan U nixtieq nirringrazzja lis sinjura Sommer ukoll tar-rapport tagħha. Il-kwistjoni tal-reliġni tal-prodott kien għal laħam ta' ċanga, lasel, xejjex u frott. Missa qed jiġi estit ukoll għal tjur, eh, għal tal-majal, etc. jiena nista nifhem id-diffikultà li hemm biex niksbu simina dak li ġaksibna minar ma jkonna għalfejn naddu minn studji gbar palma ġamilna. N-nis din jitolbu għal ħafna iktar fir rigward ta' 500 gramma, 500 millilitru, iżda din hija xaġa biss teoretika u għanna nżommu magħha. Grazzi. Grazzi Sur Tarabella, kollegi. Naħseb issa wasal il-ħin għal-keġ Għandi 13 persuna li jixtiequ jitkellmu. Għadib ftit lura fil-ħin. U għal daqsant mux 13 il-persuna ser jinexlom jitkellmu, ser nieħu biss 6 persuni. Ser prova nkun ġust ma' l-gruppi politiċi. U ser nibda zat fl-ordni ta' kif eżattament uh, provajtu tiġdu li l-attenzjoni. Nibda bis-sur Kelly. Grazzi President. Ħafna mid-delegati laqgħu dawn il-proposti u din mhijiex ta' sorpriża għaliex jgħin dan kollu jgħin li ċittadini fir-rigward tat-tip ta' ikel li jażlu. Jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti eh, li l-SMEs mort partikolari jridu jsegwu regolamentazzjonijiet għab beneficju tal- multinazzjonali kienu kol ta' unur li eh, mort eh, l-Federazzjoni laqqa ta' Federazzjoni Nazzjonali dal-Odu u mek rajt riżultati li huma għamlu. U 98% ta' dawk li rispondew qalu li l etikettar tal l tal-prodott kien neċessarju u iktar minn 50% ta' dawk li rispondew ma kienux konxi li l etikettar tal l-oriġini Eh, ta' pay storage kien ifisser eh, li fejn il-prodott kellu saritlu l-aħħar bidla sinifikanti. Ġifiri, hemm differenza kbira eh, bejn il-prodott huwa proċessat f'pajjiż jew inkella minn fejn ġej eżattament il-prodott. Grazzi. Grazzi, Sur Kelly. Għal-minuta, Sur Zamka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 dawn ir-rakkomandazzjonijiet il-konsumaturi għandhom ikunu aktar marufa, aktar konxja ta' drittijiet li għandhom. Pero man nix nkunu konvinti dwar dan dik l-intenzjoni però ma nafux għalhekk nixtieq li naħsħu fuq l-edukazzjoni tal-konsumaturi għaliex mhux biżejjed li nagħmlu nagħtu aktar informazzjoni fuq it-tikketta dik misa tkun biżejjed importanti li mhux l-ispeċjalisti biss imma anke konsumaturi normali jkunu tassew jistgħu jaqraw jinterpretaw l-informazzjoni li qed tingħadda lilhom. Palabra per un minuto il signor Obermeyer. Grazie al minuto. Il signor Obermeier. President, kif qalu kelli oħrajn, aħna l dan l-aħar tliet snin, iżda kien hemm problemi wkoll fir rigward tas-saħħa l-prodotti tal-ikel bħal pereżempju fir rigward tal dobon Spiss ikunu f'dalijiet li jispiċċaw imorru f'ċertu prodotti. Għaldaqstant in-nies il-konsumaturi għandhom ikunu konxi ta' dan jekk il-prodott huwiex ħaġa ġenwina jew affarijiet tilqit Dan japplika wkoll l laħam u l-laħam il-proċessat. Per eżempju, ġieli il-tiġiġ eh, fil-prodott ikun ġej mill-Brazil, jew inkella il-prosciutto ma jkunx ġej vera mir-reġjun innifsu ta' ta' minn fej suppost jiġi, iżda jkun ġej minn post il-bot ħafna fl-Ewropa din hija xi ħaġa importanti ħafna u għal daqstant irid noqogħdu attenti u ma nistgħux noqogħdu sikta sakemm terġa' tiġi problema oħra tas-saħħa fir-rigward tal-ikel. Grazzi. Is-Sinjur Rodberrin għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Nishtiq kieku kollegi wrew xi ftit iktar kuraġġ. Provaw morru għat-tieni qari u wkoll għall-konċiljazzjoni. L-ebda etikettar tal-prodotti jew tal-kaloriji u ta' xi prodotti hemm fl-alkohol, eċetera. Le, l-ebda tip ta' indikazzjoni la ta' da se jkunx tazza jew kuċċarina le xejn, ma hemm xejn fit-test dwar dan pajjiż ta' oriġini. Din hija xi ħaġa li kunsumaturina dam kienu jafu, din dan huwa rekwiżit importanti dak li nafu hawnhekk f'artiklu 52 huwa indikazzjoni għall kummissjoni ta' xandom jagħmlu dwar ċertu prodotti fir-rigward ta' kontenut, ingredienti, eċetera, eċetera. Issa allura dan ifisser bażikament li qegħdin naħbu l-kwistjoni kollha u qed mhux qed nuru bizzijat kuraġġ naħseb li dinja ta' ħasra. Naħseb li kena ngħaddu għat-tieni qari kienna ngħaddu għal eh, konċiljazzjoni dan kien ikun sforz ta' vera minna għat l-Unjoni Ewropea u jiena diżappuntata ħafna bir-riżultat. Grazzi għal minuta Sir Doffman. Grazzi President. Jiena naħseb hawnhekk għandna riżultat diċenti u jien nixtieq nirringrazzja l rapporter il sinjora Sommer, nasa partiklu disa għal-SMI su ferm importanti. Ħafna reġuni dawn ħar snin jafu dwar eh, marketing dirett mill-rizzietet eh, din hija ġaġa importanti u għal daqsant iridu nkunu noqogħdu attenti li ma jisrux sarra lil dawn il-produtturi. Fri ta' prodotti alkoliċi, naħseb li kellu jkollna xi ftit iktar kuraġġ, kienu nuru iktar kuraġġ, kienu wkoll nippruvaw nafsu għal it-tikketta aħjar għal prodotti tal-alkohol. Fir-rigward tal-imbit ukoll għal ħafna snin kellna dispożizzjonijiet għall-imbit li kienu iktar ristretti milli għal prodotti oħrajn, bħal per eżempju l-kontenut tal-alkohol, l-oriġini tal-kontenut tal-alkohol u kol id-daqs tal-etikettar ah, tal-karattri fuq l-etikettar, etc. Nasib dawn il-fajt għandhom jimbidlu. Grazzi. Is-sur Manner kjoġbok. Signora Manner. Grazzi. Komissarju. Jien nixtieq nirringrazzjak għal dan il-kompromess għaliex dan huwa pass il qudiem mod partikolari fir rigward tal-oriġini l tikkettar Meta nitkellmu dwar l tikkettar il-konsumatur għandu ikun l-iktar persuna importanti mod partikolari l-fatt li jafu minn fejn ġejjin il-prodotti li qegħdin jixtru u x'inkludu. Il-konsumatur għaldaqstant għandu jkun jista' jiffavorixxi l-prodotti lokali dan il-kompromess għapass il qudiem mod partikolari fir-rigward tal-oriġini l-ittikettar tal-oriġini għaliex din issa qed tiġi estiża biex tkopri ħafna tipi ta' laħam Għanna ħafna iktar x'namlu fil-futur u importanti wkoll li fil-futur li t-tikettar ta' oriġini e, jkopri iktar prodotti proċessati u prodotti għabbażi tal-ħalib. Jiena nixtieq nappoġġa il-kummenti tas Sur Tremosa fuq il-lingwi wkoll. Grazzi ħafna, Signor Manner, u l-aħħar kelliem Is-sur Mikolaxi kal minuta jek joġbok. Grazzi, kollegi. Dan huwa eżempju tipiku ta' kif il-Parlament Ewropew jista' jagħmel eh, ju stand konstruttiv fuq suġġett importanti għal ċittadini u li ċittadini jistgħu jifmu faċilment. jiena grat li aħna nistgħu naqblu fuq id-daqs tal-itri, fuq l-informazzjoni, eċetera. Jiena bħala tabib ukoll koll għal li ser ikun hemm allerġiji jew inkella sustanzi li jistgħu jwaslu għal xi tip ta' intolleranza u minnu li jekk xi ħadd ser juri prodott b'xi frawli li jidher vera sabiħ iżda mbagħad il-kontenut ikun xi ħaġa artifiċjali b'xi b'xi toma artifiċjali li mhijiex tajba le. Jiena napprezza wkoll kummissarji li aħna eh, eh, tkellimna dwar kwistjonijiet oħrajn, kuluri, kontenut tal-alkohol, fliker, eh, Jiena inħedġitkom li intejbu dan il-rapport ferm tajjeb ta' Senjura eh, Sommer. Grazzi, issa naddu għal-Kummissarja Kjoġbok. Grazzi, President, grazzi, membri onorevoli. Huwa importanti li nuru li l-Unjoni Ewropea hija lesta u kapaċi wkoll tagħti leġiżlazzjoni li ah, tagħti iktar poter li ċittadini fil-ħajja ta' kuljum tagħha L-informazzjoni hija ferm importanti biex nagħtu dan il-poter liċ ċittadini u jiena f'dej Massur Gerbrandi eh, nista' ngħid li teknoloġija futura fil-futur qarib ser tippermettilna biex nagħtu iktar informazzjoni fuq lill konsumaturi fuq dak li qegħdin jiġu offruti biex ikkonsmaw. Jiena ħadt nota ta' dak li qalu ċertu membri fuq il-kwistjoni tal-infurzar kemm meta semmew mill-kwistjoni tal-qtil tal-annimali u wkoll eh, fil-kwistjoni tal-prodotti imitati, il-kwistjoni transforzaj kienet enfasizzata u dan huwa l punt ewlieni. Jiena nemmen bisħieħ li anke qabel ma ħriġna b'regoli ġodda leġiżlazzjoni ġdida, regolamentazzjoni ġdida, aħna rridu nassiguraw li dak li aħna għandna illum qed jiġi infurzat kif suppost u jiena nemmen li l-isforzi tagħna, r-riżorsi tagħna għandhom ikunu iktar applikati lejn il-fatt li nassiguraw li jkun hemm infurzar fuq prodotti eh, imitat, li imitaw prodotti oħrajn. Irnoqdu attenti, u jiena naqbel ma' Sinjura Delange Ah, għaliex rridu noqogħdu attenti li waqt li aħna nagħtu l-informazzjoni korretta lil konsumaturi dwar il-preżenza jew inkella non preżenza ta' ċertu sostanzi fil-prodott, aħna ma nkunux qegħdin nagħtu l-opportunità li jkun hemm eh, persuni kreattivi li użaw ir-regolamentazzjoni tagħna biex imorru kontra il regolamentazzjoni nnifisha mbagħad jispiċċaw jgħidu pereżempju fi print żgħir dan il-prodott ma jinkludix hekk u hekk. Għaldaqstant irid noqogħdu attenti ħafna meta nagħmlu regolamentazzjoni fuq din il-kwistjoni. Pas Sinjura Leotard jien ukoll diżappuntat li aħna m'għandniex regolamentazzjoni fuq l-klonar u l-ebda informazzjoni fuq l-klonar tal-annimali aħna tlifna opportunità nemmen li nibdew fitri it-tajba biex nibdew din l-informazzjoni fil-futur qarib. Jina nemmen li il-proposti li aħna kellna u d-dimna xi ġemat ilu setaw għal-kem ma kienux il- l-għana u l-għini, l-għanuħari li ħafna minna kellom, xorta wahda u ma kienu għedin juru, juruna l-indikazzjoni li aħna kena nieħdu biex fl-ħar mill-ħar naslu għal eh, situazzjoni fejn ikonna eh, informazzjoni għal konsumaturi li tgħidulhom eżattament qegħdin jikkonsmaw. U dan huwa il-punt ewlieni jiena niftakar waqt ismih tiegħi meta kont ġejt quddiemkom ġewwa l-Parlament, jiena kont iddikjarajt dan mod affermattiv ħafna. Din mhijiex kwistjoni ta' li tgħid lin-nies x'għandhom jieklu, iżda hija kwistjoni li tgħid lin-nies x'qegħdin jieklu u mbagħad ħallihom jażlu x'ixtiequ jagħmlu fuq il-kwistjoni tal-lingwa aħna rridu nqodu attenti. Aħna ma biddilniex regolamentazzjoni preżenti fuq il-lingwaġġ u aħna rridu noqogħdu attenti għaliex jien hekk nifhem sew l-emenda li qiegħda tiġi proposta se tippermetti kwalunkwe pajjiż jew inkella distretti jew reġun biex jimponi lingwa esklusiva, lingwa waħda esklusiva fuq il-pakket tal-prodott. Ta Dan ikun qed imur kontra lan tal-informazzjoni li aħna qegħdin nippruvaw nagħtu mhux ittejjeb l-influss tal-informazzjoni lill konsumaturi dan jirrappreżenta punt importanti uh, fid-drittijiet li għandhom il-konsumaturi għall-informazzjoni bil-konklużjoni proċedura leġislattiva aħna nistgħu ngħaddu għal pass li jmiss fil-fażi tal-implementazzjoni. Għad hemm ħafna xogħol li għad irid isir biex nassiguraw li jkun hemm applikazzjoni si ta' ċertu regoli u jiena norbot fuq il-kooperazzjoni istituzzjonali biex nassiguraw implementazzjoni programmatika ta' din ir-regolamentazzjoni. Nixtieq nerġa' nirringrazzja l-rapporter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 od pewnego pop. Aħna inna nitkellmu dwar dawn dawn l-aħħar tliet snin u kellna opinjonijiet differenti. Eh, min eh, jappoġġa min joħroġ dubji hemm deluzjonijiet espressi minn numru ta' deputati, per eżempju s-sur ta' Baġi. Però dak li aħna niklu Ovvjament jiddeċidi kif ngħixu aħna bħala konsumaturi, aħna għandna dritt Wara kollox, din niksbu l-informazzjoni neħtieġu fuq il-prodotti tal-ikel. Tali mod ukoll li kifet jgħid is-sur Nikolatis m'għandux ikunu il-tobba li jkorreġi l-iżbalji tagħna. Naqbel mal l-opinjoni li ġiet preżentata ftit ilu mill-Kummissarju Dalli u l-konsumaturi mandomx jisimum naħatana xandom jiklu, għandhom ikunu jafu pero x'jiklu u din il-problema. Permezz ta' labeling ta' tikketti aħna ma nkunux edin inħarġu l-konsumaturi naqbel ma l-onorevoli Zemka importanti li nedukaw u nħarġu l-konsumaturi. Għalix li nigbdbu u li niddiskrivu il-prodott la mux bizzejiet. Naqbel ma l-kommissorju u kol fuq punt iħor. Il-kompromess tal-lum u li nsibu bilanċ bejn l-interessi tal-konsumaturi u l-interessi tal-produtturi u tal-agrikolturi tal bdiwa Però il-punti li semma l-kummissjo, li semma l-kummissarju rigward il bicċir tal-annimali, kifetin jiġu malfa l-annimali, il-klonazzjoni, dawn huma kollha elementi li fil-ġejjieni batti legali dawn għandhom jiġu iċċarati. Intom sħaqtu bisħiħ il-kwistjoni ta' l-indikazzjoni ta' pajis ta' oliġini mi fejġej il-prodott. Jena niftakar diskussjoni qabel idħul fis-seħ tal-2004 L-istati membri fil-fat, fl-istati membri li daħlu fil 2004 għaddew l mal il din informazzjoni li il-pajis ta' oriġni mux bis klif tif ta' protezzjonizmu kommerċjali. Pero jiena kontent ħafna li f'Unjoni Ewropea aktar wiesa wasalna f'punt fejn aħna din ngħidu l-konsumaturi għandhom dritt li jkunu jafu minn fejn il-prodotti. U bla dubju dan jgħod l-ewwel qabel kollox biex nagħtu l-indikazzjoni mod ċar il-prodotti li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. Għaliex fih dan l-Unjoni Ewropea normalment noħolqu l-istess livelli, dawn jiġu maħluq taħt l-istess livelli. Però il-kwistjoni għada pendenti, jew inkella ser nibqaw niddiskutu. Kwistjoni oħra importanti hija il-falsifikazzjoni tal-prodotti. Dinja proċedura pjuttost eh, wiesa li tista' titqies aktar mill-qrib. U għalhekk irridu ngħidu kif huma l-affarijiet. Irridu ngħidu kif qegħdin il-fatti. Ma nistawx inħallu għaddej e, xi ħaġa prodotti mitat għal xi ħaġa li huwa li mhux vera, ġifri għal dak li huwa e, prodotti imitat inħallu ħjaddi bħalli kik huwa veru, u oriġinali. Il-biżat u l-indikazzjonijiet tagħkom kollha ser jgħaddu fil-laqa tal-Kunsill. Nista' lkom dan. Grazzi. Grazzi li sur Saviski. Issa biex nikkonkludi nagħti l-kelma lis Sinjura Sommer li rapportier. Grazzi President. Kulħadd xtaq li jagħmel iktar u ndaħlu dejat ikbar. Jina per eżempju xtaqt li ikun hemm il-kalorija l kull 100 gramma jew 100 millilitru nizla fuq qudiem tal-prodott kien hemm oħrajn li kellhom ideja toħrajn interessanti. Iżda dan huwa kompromess. Ah, irridu nippruvaw nilħu kompromess. Aħna fl-aħħar mill-aħħar irridu ikonna riżultat tajjeb. Dan huwa dossier diffiċli. Il-konċiljazzjoni Eh, hija importanti għan provajna marru f'dik id-direzzjoni u dak huma dak li eh, qed jippruvaw jagħmlu l-emendi bħal pereżempju fir-reġim lingwistiku dak kieku kien eh, jasal għal konċiljazzjoni u kien jagħmel ħsara jeqret il-bilanċ li nexxina noħolqu issa. Per eżempju bħal maġar fir-rikward ta' novel foods il-rapporters tal-grupp u rew taw kontribut tagħhom lej dan il-kompromess. Eh, nirringrazzja li signor Leotard, li sur Rossi, għal-gruppi tagħhom u jiena ma nistax nifhem eżattament kif għaw min qed imur eh, il-bot, qed jaħrab il-bot minn dan il-kompromess emminet qed jgħid ix responsabbli bizzejiet. Ma nistax nifhem għalfejn ma urejtux dan mill-bidunet intom ejntu biex isir dan il-kompromess. Eh, iskom edin tejdu eh, ridin il ħagġa ma ma rridix totalment eh, ma jagħmilx sens dan aħna qed nippruvaw niksbu ħaġa l-konsumaturi hawnhekk jista' jkun stajna għamilna iktar, iva stajna għamilna iktar, per eżempju ċertu affarijiet setaw jirriżolvuti fil-perjodu transizzjonali bejn issa u eh, l-enforzar finali u l-implantazzjoni. Jiena ċert li l-Kummissjoni ser tkun qiegħda tfittex għal dan it-tip ta' eh, titjib u ser tkun ukoll qiegħda tanalizza iktar eh, il-kwistjoni tal-alkohol. Jiena naħseb li ser niksbu riżultat nistgħu niksbu riżultat tajjeb dan huwa kompromess tajjeb u jiena nispera li eh, jiġi aċċettat għadha fil-votazzjoni. Grazzi Sinjora Sommer, ikkonkludejna d-dibattitu l-votazzjoni ser jisir għada fin-nofsija. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l agenda tagħna. Rapport ta' Signora